Verehrte Frau Vorsitzende Costa, lieber baħa fosis. Signora President Costa, Sur President Buzek, onorevoli membri tal-Parlament Ewropew, Signori. nishti nirringrazzjakom eh, tal-li tajtuni din l-opportunità illi nitkellem ma'kom pala kommissarju nominat fil-Kommissjoni tal-Jean-Claude Juncker biex navvanza l-agenda digitali għabbażi tal-ħidma tal-predeċessur tiegħi Nelly Cruz u l-predeċessuri tagħha. Il-politika digitali saret punt kruċali mill-ħidma fil-ħidma tal dan il-Parlament u tal-Kummissjoni Ewropea wkoll. U hemm ħafna xogħol li għad irid isir F'dawn l-aħħar ħames snin jiena ipprovajt inmexxi l qudiem l-Europenizzazzjoni ta' il-politika tal-enerġija, l-infrastruttura ta' dik li hija l-enerġija, l-elettriku, l-gas, is-suq intern, kwestjonijiet ta' sigurtà, netwerks ta' trasmissjoni u ħafna iktar. mux il-kwistjonijiet soċjali u ekonomiċi kollha għandhom ikunu solvuti fuq livell Ewropew imma politika digitali li tirnex titkun politika komuni Ewropea. U għalek jina qiegħed hawnhekk illum biex um, ehm, inħedġiċkom u koll tkun entuzjasti dwar il-politika digitali għall-Europa. Jena naf li hemm il-prinċipju ta' sussidjarjetà illum u fis-snin li ġejjin jiena dejjem se nipprova prova nizgura li unara unurikom li soluzzjoni Ewropea hija aħjar, hija iktar maġla u tiswa inqas flus. Flimkien ma' żewġ direttorati ġenerali u bosta servizzi jiena inatajt il-kompitu ta' eh, biex nifrezzi xogħol tal digitali fil komissjoni dan huwa xogħol importanti u essenzjali li l komissjoni tkun tista' tkompli il-ħidma tagħha minn bażi waħda għal 26 sena jiena għamilt parti minn assembleja eletta fland fil-Germania. Kontu kol Prim Ministru ta' dak il-lande u għal dawn l-aħħar ħames snin kontu kol Kummissarju. Ma jiena propju inħossni membru tal-Parlament ukoll. koll fil-18 darba li dert qoddim il-Komitat ITRE jina il-tqajt ma' bosta deputati u nittama illi anzi il-daw kolla li għedin għawnek il-lum jisimawni għandi rispet kbir għalihom jiena rispondejt il-mistoqsijiet ta'kom dakin l-ewel pass it-teknoloġiji digitali edin ibidlu id-dinja tagħna saħan sitra qegħdin ibidlu il-ħajja tagħna mill-iħsal wiċċ Dan japplika għal posta xol tagħna, għal fabriki, għal servizzi, trasport, enerġija, settur tal-kura tas-saħħa, edukazzjoni, taħriġ. u anki it-tixjie ħattif. Aħna qegħdin ngħixu f'rivoluzzjoni. L-Unjoni Ewropea u l-istati membri tagħha il leġizlaw il-regolamentaw. Għanna bosta assi fl-Europa, imma jekk aħna nqablu ruħna mal-Amerika u mal-Azja, ikonna nammettu illi qegħdin naqgħu lura. Għalhekk irridu nammettu illi t teknoloġija digitali qed biddel il-ħajja tagħna, id-dinja tagħna, imma min qiegħed sawwara, min qed jirregola, min qiegħed jidderegola, min qiegħed jagħmel ir-riċerka, min qed jagħmel ix-xogħol fejn se ssir il-produzzjoni ta' dawn l-affarijiet għada pitada fid-dinja tagħna u dawn huma l-mistoqsijiet l-iktar importanti li rridu nsibu tweġiba fil-ħames snin li ġejjin il-settur tal-ICT jirrapprezenta 4 sa 5% tal-GDP imma xorta waħda huwa importanti ħafna għaliex dan se jgħinna jew inxaqilbu iktar lejn it-kabbir jew inkella inkomplu nistaġnaw. U importanti wkoll għal kompetitività tal-industriji tagħna, importanti għal kumpaniji żaru medji, għas settur ta' snajja tagħna u anki wkoll fil-qassam tal-edukazzjoni u t-taħriġ. Is-suċċess tagħna irid jibda hawnhekk aħna rridu nifmu fejn aħna b'saħħitna imma ukoll fejn aħna dajfin, hemm bżonn li nifmu fejn għandna bżonn nidderegolaw u fejn m'hemmx għalfejn. Aħna għandna bżonn ta' tim Ewropew sot fil-Kummissjoni Ewropea. Fit tleta jew sitt xhur li ġejjin jiena rrid niddiskuti magħkom dwar dak li se nagħmlu fuq livell Ewropew u dak li se nħallu fidejn l-Istati membri fejn se jkunu l-bliet intelligenti, l-autoritajiet lokali, reġuni, u ma mek għandhom ħafna fin espert. L-istat membru fejn għandu intervjeni, fejn jirregola u fejn l-industrija għanda taġiċi waħeda. Għanna bżon ta' approċ ta' tim perfett fl-Europa Ovvjament, qed nitkellmu dwar l-industrija tal-ICT, imma mhux biss. Jiena niġi minn Baden-Württemberg u hemmhekk aħna magħrufin għal produzzjoni tal-karozzi imma fl-aħħar fira illi kienem fil saret fil-Ġermanja kienu qegħdin jgħidu illi il-smartphones qegħdin jelbu kollox. U aħna issa maħniex qegħdin nitkellmu dwar computer, dwar computer biss, qegħdin inħarsu lejn dinja li hija kompletament interkonnessa. Ħafna pajjiżi fl-Ewropa huma marufin għall industrija tal-kimika, l-inġinerija mekkanika, l-produzzjoni tal-karozzi, u din ħaġa tajba. Għanna oqsma oħra u koll illi uh, jirnexxu ħafna fit-turizmu. Imma biex nimxu l-qoddim lejn il-futur, irridu irkonna settur ta' teknoloġija tal-informazzjoni u komunikazzjoni sot. L-istess japplika għal qasam tal-banek u tal-assigurazzjoni l-attività bankarja u tal-assigurazzjoni memx għalfejn issir il-bank hemm potenzjal enormi fid-dinja digitali. jekk wieħed ħares lejn l-axar l-akbar pajjiżi, eh, kumpaniji fl-Istati Uniti, eh, dawn jistgħu jibilaw l-ikbar kumpaniji, xi 80 kumpanija mill-aktar kbar li hemm fl-Ewropa u dana mannix ninsewħ issa dimensjoni Ewropea l-protezzjoni ta' data, is sigurità ta' data li konna infrastruttura transkonfinali kompatibli, proġetti ta' riċerka, regolamentazzjoni, deregolamentazzjoni li fissar tal-standards. Dak kollu li għandu x'jaqsam ma' politika industrijali komuni. Dawn l-affarijiet m'għandhomx jiġu deċiżi fil-pajjiż individwali għax inkella jkollna politika frammentata. L-Ewropa fl flimkien, l-Unjoni Ewropea għandha l-ekonomija ta' skala u għandha il-mezzi wkoll finanzjarji biex tibda tirkupra biex tamel tajjeb żmien illi tlifna biex nikkompetu mal-kontinenti l-oħrajn għatem ħafna xisir fil-qasam tal-ICT u fl-ekonomija kollha kemmi. Barra minnek hija kwestjoni ta' infrastruttura. Ridu niżguraw li kull ċittadin, kull kumpanija, kull hairdresser, kull raġel ta' sena jaf juża l-internet, juża il-mezzi digitali biex jorganizzaw il-ħidma tagħhom. u għal dan kollu għanna bżon ta' infrastruttura tal-ICT bil-broadband li tkopri il-reġuni kollha id żoni rurali. Kulħadd għandu jsib postu f'dan in-network tal-ICT. U għalhekk aħna għandna l-programmi strutturali tagħna u eh, programmi oħrajn Ewropej. L-infrastruttura tal-ICT se tkompli ssir dejjem aktar importanti meta niġu biex inqasmu il-fondi strutturali. Il-faċilità Connecting Europe. Emmek hija ħasra li t tnaqqis li għamel il-Kunsill Ewropew tant kien kbir li revizjoni ta' nofs il-periodu ta' dawn l-aħħar seba' snin irridu niżguraw li kunem aktar finanzjament allokat għal Connecting Europe. Mbagħad il-Bank Ewropew għall-Investiment għamel ħafna imma xorta għad baqa ħafna illi għad jista jagħmel. Għanna u koll 300 miljon euro għat tlet snin li ġejjin għal finanzjament pubbliku u privat. Ħafna minn dan it-30 biljun irrid jiġi dedikat jew allokat lil Eh, l-infrastruttura digitali għaliex ħaġa tajba li nibnu it-toroq u eh, eh, l-infrastruttura għal-ferroviji imma għanna bżon infrastruttura għall-enerġija u l-ICT għaliex l-investiment f'din l-infrastruttura għall-ICT hija propju l-muftiħ li jwassal għal aktar tkabbir. L-infrastruttura tal-ICT hija prerequisit fundamentali għal politika digitali Ewropea li tirnexxi. Aħna bħalissa qegħdin nilleġislaw u jiena segwejt mill-qrib il-mod kif il-Parlament Ewropew irrisponda għal proposti leġislattivi minnaħa tal-Kummissjoni u jiena inwedkom illi jiena lest illi nidħol fin negozjati li ġejjin flimkien ma'kom Jean-Claude Juncker spiegana l-kalendarju eh, li għandu u kif, kif irrit jaħdem fil-xur li ġejjin u kif irrit jaħdem u jilleġisla fil-ħames snin li ġejjin u naħseb illi l-Parlament Ewropew huwa ambizzjuż u għandu kol l-arfin u l-arfin espert biex ikun realist u kol fil-flanijiet u l-objettivi li jiffissa. Jif il-drittijiet tal-awtur u kwistjonijiet kulturali u koll issa eh, se jkunu f'dan il-portafol. ħafna jaħsbu li il-kultura u l-ekonomija jeskludu, wieħed jeskludi li liħor ma fil fatt il-kultura huwa settur illi tagħti ħafna opportunitajiet ta' xogħol hija element tal-GDP, il-promozzjoni tal-kultura hija l-promozzjoni tal-ekonomija. fejn ikunem il-kultura wieħed jista' jattira l-inġiniera u l-familji tagħhom fejn ikunem il-mużika drama, media ġdida, opportunitajiet ta' taħriġ, dawn kollha huma importanti ferm jekk inti trid tiġbet għarfien espert u ħiliet minn barra l-Unjoni Ewropea. Il-kultura hija xi ħaġa li n-nies iħobbu jixtruha. Soċjetà li qiegħda dejjem tixjieħ u li għandha iktar flus x'tonfoq fil-divertiment se tonfoq ftit minn dawk il-flus fil-kultura u rrid ikollna xi ħaġa x'nofru lil dawk iċ-ċittadini illi jagħmlu dik l-għażla. Mbagħad hemm id-drittijiet tal-awtur u kif aħna nistgħu inkopru u nħarsu id-drittijiet tal-awturi. Wa veru illi fl-modi dan kollu kien aktar faċli qabel l-era digitali fejn wieħed kien ikollu ħanut tal-kodba fil-pjazza tar-raħal, l-affarijiet kienu differenti ferm Imma issa flimkien ma' servizzi tiegħi u flimkien ma'kom jiena nixtieq noħroġ bi proposta leġislattiva dwar id-drittijiet tal-awtur illi tħares il-bilanċ li tħares l-interessi ta' ċittadini li tagħti aċċess liċ ċittadini b'prezzijiet raġonevoli ma nistawx nipermettu li konna situazzjoni fejn xuħut jistaw ħalsu għal dawn l-affarijiet u oħrajn le u dak huwa kompitu diffiċli u jiena issa ħerqan illi namel dan ix-xogħol flimkien magħkom. Grazzi ħafna.